Good afternoon, dear, uh, dear colleagues from uh, Liba and Akon. I would like to welcome you. Iva, nixtieq nilqakom il-koll għal din il-laqa konġunta tal-Komitati Lib u Ekon kif tafu l-konferenza tal-Presidenti eh, deċidiet iż-żewġ eh, files li ħan diskutu l-lum ġifiri direttiva fuq il-ħasil ta' flus u tal-finanzjament eh, ta' terrorizmu illi ħajkunu għet eh, isegu regola 51 eh, jena nishtiq nil-għawnek eh, l-ko-president ta' din l-laqa, il-sinjura Estrid Leling. Iva, grazie ta' sew. Jena fil-fat Edha għawnek ma minniex la l-president għaz il-vice president la li iex kullħat sparisċa u għal daqsant liktar membru u veteran skont il-proċeduri jiġi maħtur president. Iva, nitkellem bil-Franċis, eh, dan huwa suġġett eh, li huwa tassew eh, ta' interess għalija ġifiri l-prevent ta' sistema finanzjarja, ġifiri li naraw li kunem ġlit kontra l-ħasil ta' flus u id-dossier li uħor dwar il-finanzjament ta' terrorizmu. Nishtiq nifraħawnek li l-erba rapporters, fatum ma' t-nejn mux erba ma' Nixtieq nifirħilhom eh, għatħejja ta' dan ir-rapport, rapport eh, eċċellenti li jippermettina sew li nimxu eh, l-qoddim. U nixtieq ngħaddim għall-ewwel il-kelma li rapporter Karens għandha ħames minuti. Anzi, għandu ħames minuti Iva, fil-fattu l-abni għal-inqas, eh, insomma, 4 minuti u nus bizzet, u xejn. Grazzi ħafna, eżis kollegi, naħseb illi ħadd minna f'din il-kamra huwa kontra li lan maħsub ta' direttiva ta' din id-direttiva m'għandux ikun appoġġjat minna. Naħseb illi insaħħu il-liġi fl-Ewropa u naraw li l-ħassil tal-flus u l-evazjoni fiskali tkun iktar u iktar eh, diffiċli <coughs> biex isser realtà nasab hija xi ħaġa li eh, vera għanna konsens dwara. Nixxieq ngħid ukoll li dan id-dossier kien wieħed tassew interessanti għalija u naħseb ukoll eh, Sinjura Arġentini ċenna bieċa xogħol interessanti l nres u rapport eh, ġej minn żewġ komitati differenti ma wkoll minn żewġ gruppi politiċi differenti. U kif nafu tajjeb eh, hemm dak il mumenti fejn eh, nies minn gruppi differenti għandhom femmijiet differenti dwar xinu importanti u l-enfasi fejn għandha tintefa. Fil-fatt aħna għattajna ftit ħin, mhux ħażin, fuq dan ir-rapport partikolarment eh, biex naslu għalfejn wasalna. Ma insomma, dak li għandkom qudimkom u dak li eh, bilna fuqu kien kien vjaġġ interessanti nittama li kan mm, iktar u iktar ħin l għaliex eh, ħafna mid-diskussjonijiet li kienu saru qabel ħadnew minn konsiderazzjoni u dan jista' jevitana l-ħin forse nista' semmi xi punti mbagħad il-korrapporters jiftħu fuqhom ukoll skont kif bżonn. L-ewwel ħaġa li fokajna hija beneficial ownership information. Naħseb li eh, huwa importanti sew li f'din il-ġlieda kontra il-ħasil ta' flus eh, fl-Ewropa. Huwa importanti u meħtieġ illi ikonna reġistru eh, reġistru ta' kumpaniji fejn ikun hemm informazzjoni fuq uh, sieda beneficjarja. Illa li xe nejdu fil-Latvija pajizi għanna mm, sistema moderna fejn ikun hemm eh, żvelar ta' informazzjoni fuq kull intrapriża. Imma mbagħad hemm id-diffikultà li hija ngħidu għandek is-Sur Do Doe eh, li eh, għandu sieda ta' 49 fil-mija, mbagħad għandek kumpanija fisat membru joħor illi għanda sida ta' 51%. Imma ma nistaw nkunu nafu min hemm eżattament wara dik is-sieda l li jista' jkun illi m'hemmx l-informazzjoni aċċessibbli minn stat membru għal ieħor. Ġifieri l-affarijiet huma ċari għal stat membru ma mhux neċessarjament għal ieħor. Allura tajjeb illi niftħu reġistri ta' xulxin għal xulxin pjuttost u uh, the police l-autoritajt in kwestjoni jieħdu ħsib da. Uh, uh, who uh, uh, banks also as well. U l-entitajiet um, rridu jaraw u jizguraw min il-persuna wara dik is-sieda. Jaraw ukoll minn hemm fuq il-bordu u naqra li taxxa titħallas fejn suppost titħallas. Jiena naħseb li id-dibattitu li kellna sissa mhuwiex daqstant fuq jekk dan fuq il-ħolqien ta' dan ir-reġistru imma fuq il-livell ta' trasparenza. Ġviri, il-livell ta' trasparenza li jiena ħosnikom da biha hija dik illi eh, l-entitajiet eh, neċessari għandhom jiksbu l-informazzjoni neċessarja. Imbagħad stalli seti membri li jagħmluhom mm, li jiddeċidu livell ta' kemm jagħmluha pubblika. Issa, eh, meta nitkellmu fuq l-evażjoni tat-taxxa, huwa fl-interess tal-awtoritajiet tat-taxxa illi jkollhom aċċess għal din l-informazzjoni. Naħseb jiena li nibqgħu spettaturi ma tantx ħajjna Illa li jiex inkella mingħajr ma nafu nistgħu nżidu il riskju għal dawk in-nies li jistgħu jeddu eh, il-sistema kif taħdem jew kella nżidu n-numru ta' nies li jisfaw vitmi. Imbagħad eh, it-tieni punt li nixtieq nisħaq eh, u li kellna f'moħħna u għalli ħajkun hemm lista illi ħad tiġi imresqa mill-istati membri lista ta' nies esposti politikament, il-koordinatura għal dan ħad kun il-Kummissjoni, nifhem li hemm ċertu riservi fuq dan, imma naħseb li mem lebda mod aħjar minn hekk biex nikkoordinaw lista waħdiena madwar l-Unjoni Ewropea. It-telet punt, l-evalwazzjoni tar-riskju, nista' ngħid li importanti li konna għoda tajba biex eh, naraw fejn eh, jinsab il-ħasil ta' flus fejn hemm l-iktar riskju, mhux sempliċement li noqogħdu eh, nitikjaw il-kaxex, imma situazzjoni l-istati membri jafu dwara, u naħseb illi tamin il-Komissjoni bħal entità supranazzjonali tiħu ħsieb din il-bicċa xol tal-evalwazzjoni ta' riskju. Irraba punt fuq il-ħarsin ta' data, dan ukoll huwa punt illi fuq u kena numru ta' debattiti mhux ħażin eh, bejn eh, bejn jiena u l koraportriċi eh, u żgur li rridu noħolqu iktar fiduċja minnaħa ta' l-imprizi. Lan huwa li niġġieldu reati u naħseb li l-ħarsien ta' data hija diġà kopruta minn direttiva, ġifieri biex ngħidlek hija biss by product taqa' b'xi mod taħdin id direttiva din id-direttiva mhijiex ħa dajja b'xi mod il-ħarsien ta' dejta ma taħdem jitfit ma' direttivi diġà eżistenti. Imma fl-istess li permetti jenna illi nidentifikaw iktar dawk responsabli minn dawn reati. Nittama li kollox ma kollox nistaw naqblu ma l-approċ, naqblu mal ma l-approċ ġenerali li ħadna unek jista' jkun hemm iva debattitu dwar kemm aħna ħam natu lokal manuvra jew le, imma ma naħsibx li eh, għandu jkun hemm dubju dwar eh, il-reġistri ta' sieda beneficjarja. Dawn eh, naħsbu li wasal iż-żmien għalihom, ejfa, iva, fil-fatt jiena kont tlab tal-erba' minuti u nofs, su dawn naf il-laħat ħafna iktar, imma nittama li tistgħu tikkonsidraw dak li għad u nħares bil-qudiem għal dak li għandkom xi tgħidu li grazzi. Grazzi, Sur Karens. U issa sinjur Argentini, jek jodba. Grazzi, Iva, jena fil-fat eh, ħan itkellem bl-Olandis. Il-kollega u korrapporter tiegħi Sur Karens eh, diġa għajjem numru ta' punt importanti u ħankun qed intenni xi minnom. minnhom u nidħol eh, eh, f'xi dettal eh, mill-punt di vista tiegħi kif nara l-affarijiet l-ewwel net fuq ir-reġistru ta' sieda ta' sidien beneficjari għatmanniex dan il-Kummissjoni qed proponi li l-kumpaniji infushom jgħidu min huwa il-beneficjarju nkella l-azzjonarju beneficjarju u imma naħseb Da mhux biżejjed naħseb eh, illi jirreġistru hija idea aħjar, mhux bizzejiet li konnu nafu eh, minnu ma sempliciment n-nies, eh, jena konet n-resa emendi li jimxu f'din id-direzzjoni importanti li nużaw is-setat li għanna kollha fis soċjetà ċivili, per eżempju il-ġurnalisti, biex imorru fil-fond eh, tal-affarijiet eh, u natfu is-soċjetà tagħna. Naħseb li jekk nagħtu eh, aċċess għal xi ħaġa għal xi ħaġa bħal din tassew nistgħu nħarsu wkoll id-dritt tal-privatezza Renju Unit eh, qed jagħmel eh, reġistru pubbliku eh, u Kofi Annan u kollet qed jgħid li se sħagġa bel ma' din l-idea, imbagħad it-tieni punt il-ħarsin tad-dejn. Meta wieħed jibda ibiddel sistema minn waħda bbażata fuq ir-regoli għal waħda bbażata fuq ir-riskju, wieħed irid jaħseb tassew dwar x'qed ifisser meta nitkellmu x'ifisser f'termini ta' ħarsien tad-dejta. Ġifieri meta inti tagħmel evalwazzjoni tar-riskju, inti tkun qed tħares lejn tendenzi, sistemi u mhux lejn x'tagħmel organizzazzjoni innifisha. Imma aħna naħsbu li biex nagħmlu biex niskopru xem wara dan kollu irrid ikonna ta' sew regoli robusti f'termini ta' ħarsin ta' dejta. Ġifieri fil-proposta f'kull livell meta naslu għal konsumatur meta nitkellmu dwar l-autoritajiet governativi, aħna ħallejna illi l-intervent eh, l-iktar xiera ikun jista jintervjeni. Ġifiri, il-gvern rrit jitċekja li kollox eh, sejjer kif suppost eh, biex bekk il-konsumatur ikun jista jiġi moqdi il-konsumatur eh, mhux neċessarjament eh, tgħidlu għalfejn ċertu servizz huwa miċħud, imma naħseb eh, dak li jkun dak li jkun irid ikun jista' jipproċedi bl-investigazzjoni tiegħu u imbagħad eventwalment il-konsumatur mingħajr ma nisvelaw mingħajr ma nuru lill-kriminal x'qed x'ħidma d-dejja kontriħ il-konsumatur ninformawh dwar eh, possibilità ta', ta periklu għalih. Politikament, il-persuni politikament eh, esposti għandu jkun hemm fosthom inklużi il- parlamentari, hemm kumpanija Angliża u hekk illi jitbieħ data personali. Hawnhekk fuq każijiet bħal dawn qed nitkellmu. Importanti ħafna li dan li din it-tip ta' formazzjoni ma taqax f'idejn kummerċjali imma li tiġi immaneġġjata kif suppost. Kif eh, sur Kerens u jiena proponejna kulħadd għandu jkun responsabbli għall-lista tal-dawn in-nies pubbliċi eh, fuq il-level nazjonali. il nazzjonali. ikun hemm regola illi skopri kollox umbrella rule biex dawn il persuni kollha jkunu mħarsa fuq livell Ewropew. mhux importanti li naraw relazzjonijiet ma bejn individwi oħrajn, imma importanti li jkun hemm xi tip ta' regola fuq livell Ewropew. Imbagħad l-aħħar punt li xaqt insemmi hija li jkollna regoli biex eh, naqbdu l-kriminali xikultant jista' jkun hemm effetti sekondarji. Nagħti eżempju jekk nagħmlu ta' sew diffiċli biex eh, il-fondi jiġu eh, trasferiti f'pajjiżi eh, ta' riskju, pereżempju is-Somalja, imbagħad jiġri li id-diaspora fl-Ewropa issib mod illegali ta' kif titrasferixxi dawn il-flus lejn postijiet oħra. Tlet snin ilu kien hemm fil-fatt xaħġa ħaġa li kienet tettedet sitwazzjoni li kienet tettedet is somalia U eh, n-nies id-diaspora fl-Ewropa kellha problema biex tibgħat il-flus, iżda riedet tejn il dawk in-nies li kienu qed ibatu il-ġuħ fis somalia U dan spiċċa finanzja spiċċa addirittura xpruna il-ħasil tal-flus u anke flus oħra li marru eh, għal skopijiet ħżiena. Aħna rridu naraw li ma ux xitip ta' sistema bankarja eh, illegali jew nkella li tkun suspettuża. Grazzi Iva, issa nixtieq ngħaddi l-kelma lil dawk li jixtiequ jintervjenu, aħna ħansegwu l-ordni tal-grupp, l-ewwel għan nadu għall membri tal-grupp ikun mbagħad itre. Nixtieq nagħtikom il-parir illi eh, jekk tistgħu ma taqbżus ma taqbżux iż-żewġ minuti biex bekk ikonna biżiet ħin għal kulħadd. Imma naħseb illi eh, għanna fil-fatt biżiet ħin mela l-ewwel eh, nadil kelma l surenga illi huwa ix-shadow rapporter fil-Kumitat Libe. Grazzi Kinga. Grazzi u koll għazzewċ rapporters eh, għal dawn l-spiegel li tawna. Jiena kontet insegwi eh, eh, il-linja il il direttriċi li, eh, li kienet jispjega sur Karens dwar il-benefiċċji ekonomiċi. Nixtieq ngħidilkom illi hemm illi dan ir-reġistru fil-fatt ħajkun il-tkomplija tal-prassi attwali, ġifiri li l-awtoritajiet konċernati f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma' dan is-settur u li jista' jmiss mal mal-punti ekonomiċi u li jgħin il-dawn eh, l-aspetti ekonomiċi, nasab illi għatajjeb, u għatajjeb illi nafaċilitaw eh, il-ħajja l-dawn in-nies, imma tajjeb eh, illi tkun xaħġa illi tkun responsabilta ta' autoritajiet involuti fi settur. Jena ma nara lebda raġuni il-għala aħna nistaw natu lil lil-min lil-min jiġi ehm, xaħat eh, ġviri li jkun interessat li jikseb ċertu informazzjoni, jekk intu jelu kif ġipu laħa. Jiena għandi eh, ġurisdizzjoni u eh, naħseb li il-sistema ta' il-sistema ta' mliġi ta kumpaniji tiddetermina f'mument eh, jew ieħor f'mument partikolari min huwa l-beneficjarju eh, ta' mm, azzjoni eh, ta' ċertu ta' ċertu isma. Jeżistu sistemi li huma tassew tal-mistħija, jeżistu diversi ġurisdizzjonijiet fl-Unjoni Ewropea illi wasluni biex ngħid li eh, biex noħolqu xi ħaġa b'reazzjoni għal xi ħaġa illi qed issir ma tkun mhix daqshekk raġunevoli hija attitudni sproporzjonata. Dak li jkun sempliċement irid ikun jaf min huwa is-sit beneficjarju f'mument partikolari, Iba ħadd iktar m'għandu jkun moti aċċess għal dan. Naħseb ħadd ma jkun mandu fl-ebda moment ikollu dritt li jagħmel dan. Isti politikament. Din eh, il-loġika ta' trattament speċjali għal din il-kategorija ta' nies ma najsibx li għandha x'naqsam mal-fatt li li dawn huma nies fix-xena politika. Naħseb hawnhekk qed nitkellmu dwar nies li jistgħu jkunu involuti jew kellhom miftuħa l-korruzzjoni. Issa, jiena għandi per eżempju konsillier fil-konsistenza tiegħi u dan huwa konsidrat bħala bniedem politiku u allura bniedem espost. Uh, U għal daqstant u eh, għet jistajt li dan u din hija persuna potenzjalment eh, korruttibli. Persuna eh, li qed timmenġja port partikolari u kol tista' tkun konsiderata bħala persuna suscettibli għal korruzzjoni. Ġifiri nasib li fl-axar mill-axar, għawnek l-ideja tajba ma rridu nqarbu iktar l-intenzjoni vera. Jien għandi ħbieb li huma konsilliera lokali li ħafna drabi iħabtu wiċċhom mal-fatt illi jista' jkun hemm każijiet uh, ta' ta' teċima korruzzjoni. Naħseb li l-evaluazzjoni ta' riskju iva, kif ah, int qal, ħaġa importanti, ma' hawnhekk għal darbohra naħseb li qed nieħdu attitudni sproporzjonata. Kull tip ta' gaming, eh, gaming online bħal kif per eżempju għal-kas każ tal-imħatri fuq iż-żwiemel fl-Ingilterra. Dawn huma eżempju eżempju eccellenti qed jgħidu eh, ta' fejn eh, jista' jinħolo eh, kas ta' ħasil ta' flus, imma ma nafx, minix konvint 100% mbagħad fuq il-ħarsin ta' data l-aħħar punt naħseb illi l-idea tal-co-rapporters tajjeb illi noħol u rabta ma' mm, eh, punti oħra u direttivi oħra biex bekk nirdupjaw, eh, biex bekk nevitaw l ta' xogħol. Iva, grazzi, issa nixtieq ngħaddi l-kelma li xedew rapporter mill-Kumitat Ikon is Peter Simon, imma nafu li ġi sostituit mis-Sinjura Kliva. Iva, grazzi nishtiq nitlob skuza għannom tal-xadow rapporter l-għaliex eh, u kellu diġa arranġamenti qabel li eh, tefissata din illa għaw ma setax għaw eh, ma setax għaw ma jixtieq grazzi l-rapporter sa xogħol li sar u għakuntent li ġew maħudan konsiderazzjoni fil-fetħejja ta' ikon li ħarġ illi ħarġet b'rapport u illi eh, ġew hawnhekk inklużi f'dan ir-rapport aħħar, partikolarment eh, in-nuqqas eh, ta' assessjar ta' riskju kif ukoll in-nuqqas ta' reġistri fuq livell Ewropew illi ukoll jistgħu waslu għal iktar informazzjoni fuq informazzjoni dar il beneficiari Evaluazzjoni ta' riskju ti tisir minnaħa tal-Kommissjoni wara tħul fis seħ ta' direttiva fis settur u din wara li u din l-evaluazzjoni jisir fuq livell Ewropew mbagħad għandha titgħadda lill istati membri. U eh, din hija xi ħaġa li mhijiex kruċjali biss fil-ġlieda kontra l-ħasil ta' flus, imma wkoll kontra l-eviżjoni u l-frodi fiskali. Il-problema tiġi identifikata b'mod mill-aktar preċis illi reġistri m'għandhomx ikunu sempliċement tal-kumpaniji reġistri reġistrati ma wkoll għal daw kollha li għandhom eh, entità legali u kull tip ta' ngħidu aħna pereżempju eh, kumpaniji fiduċari tras dawn għandhom ikunu inklużi biex bekk nħol u speċi ta' platform Ewropea. Biex nara nixċenejt ngħid illi aħna ma nkludejniex illi ikun hemm emenda fuq eh, il-due diligence procedure eh, u eh, fuq il-konsumatur. Nafu li ċertu stati membri diġa' vera jagħmlu diffiċli biex wieħed ifittex il xi ħadd f'każijiet ta' ħasil ta' flus. Ehm, għal daqsant iktar tisif dan ir-rigward U naraw, per eżempju, li kunem ċertu kontrolli, ċertu kontrolli minnħata l-istati membri, illi l-istati membri kun jistaw jamlu simplified due diligence, imma u koll li jaraw illi il-proċedura ta' diligenza tkun eżegwita mill-entitajiet eh, konċernati. Hemm ċertu eżenzjonijiet iva ma naħseb illi l-awtorità kompetenti għandha tkun informata qabel ma toħroġ l-eżenzjoni. Jidher ukoll li hemm ħafna ħasil ta' flus għaddej, ġifiri il komissjoni mandiex tqis biss ir-riskju ta' ħasil ta' flus imma tittara wkoll kif din qed implementata fl-Istati Membri. Importanti ħafna illi l-Istati Membri kull sena jipprovdu l-Kummissjoni b'informazzjoni dwar x'azzjonijiet u inizjattivi tieħdu ħalli l-Kummissjoni tifhem u kemm jista' jkun tipprova tiġieled din is-sitwazzjoni tal-ħasil ta' flus il-Shadow Rapporter ħajressa ehm, l-elementi neċessari fuq dawn il-punti li semmejt. Issa, Signora Bosquith minn Shadow mill-Komitat Libe. <clears throat> Grazie. L-għonet nifraħ <clears throat> li żewġ rapporters ta' dan il-rapport. Naħseb li il-kwistjoni ta' reġistri hija importanti ħafna u pass importanti u din Aħna rappoġġaw l-idea ta' reġistri pubbliċi bla dubju u importanti ħafna illi għandhom ikunu eh, disponibli għal pubbliku l-iktar possibbli. Eh, jista' jkun hemm differenzi eh, fuq il kemm jistgħu jkunu pubbliċi, però għandhom ikunu l-iktar trasparenti possibbli kulħadd jaqbel fuq dan. Aħna nixtiequ illi ikun ċar illi għanna nimiraw lejn bilanċ tajjeb bejn il-protezzjoni ta' data il-privatezza, il-riservatezza u rridu niġildu kol fl-istess ħin kontra l-ħassil tal-flus aħna nħossu li għatajjeb u koll fi rapport jiġi eh, dikjarat eh, illi l-FIUs għandu jkollhom risorsi suffiċenti E, dan huwa punt importanti ħafna. U għandi wkoll mistoqsija għal rapportez fuq dak li e, e, l-ekim sejħin reati ta' taxxa. Kif jieġu definiti minn stat membru għal ieħor m'hemmx definizzjoni komuni fuq dawn il-reati ta' taxxa kif nistaw ninkluduhom u kif nistaw naraw kif nistaw niksbu armonizzazzjoni tal-istess definizzjoni. Punti ħor li dimt fuq jiena wkoll fil-modi hija il-kwistjoni tal eh, tal-azzart online u anki il-match fixing. Għalda stant huwa importanti e, inħarsu anki lejn ir-rol tal-isport għax qed jużaw e, il-max fixing ġi użat ħafna biex jaħslu l-flus. E, bla dubju, u importanti li nikkonsideraw fil-leġislazzjoni e, tal-Unjoni Ewropea u forsi għalhekk hemm ħafna abus fuq dax mhuwiex inkluż. U fl-aħħar aħna rajna illi l-kooperazzjoni mal-Europol eh, kienet imdaħla fil-proposta l kummissjoni u issa neħewa din il referenza U din ħossu li ħaġa stramba meta wieħed is eh, illi hija illi għandha tkun parti mill-unità ta' investigazzjoni finanzjarja. Grazie.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 Mela, mill-Komitat Ekon, xaddew minnaħat tal-Greens. Grazzi. Eh, mela, mela, fil-qosor fuq din id-direttiva, Sur Gigold. nishti nisħaq fuq il-fat li aħna a favur li kunem reġistru pubbliku, aħna nħossu kol li eh, mhuwiex ħaġa eh, idea tajba f'idejn l-istati membri għalix, u jekk namlu hekk se jkollna kompetizzjoni bejn il-sistemi diversi regolamenta, ta' regolamentazzjoni. Nistgħu naraw xi x'jiġri fir-Stati Uniti, eh, per eżempju fejn hemm reġistri tal-kumpanija differenti ħafna u għastant il-kumpanija jmorru Nevada, jmorru eh, eh, fl-istati fejn għandhom standards liktar baxxi. Għandu jkonna standards komuni fil-suq intern huwa eh, normali eh, fil-kummerċ illi meta wieħed ikollu eh, kuntatt ma' kumpanija, wieħed irid ikun jaf ma' min qed jitkellem minn un interlokutorju tiegħu. Però attualment jekk wieħed jitkellem ma' kumpaniji, ma' trusts, eċetera, aħna ma nalebda idea min huwa il-benefikant. U din hija informazzjoni li għandha tkun disponibbli għal dastant huwa importanti il-Latvija per eżempju għandhom dan eh, eh, din dispozizjona, din dispozizjoni però oh, oħrajn għandhom ukoll, però għandu jkun eh, fidej kulħadd da. U importanti u kol xtib ta' informazzjoni għandhom ikunu inklużi fil-reġistru. Il-kwestjoni l-iktar importanti, u naħseb li maġiċ diskussa unek din il-kwestjoni, fil-kwestjoni tal-ħasil tal-flus, lan mhuwiex biss li ntejbu il-liġi, ma li ntejbu anki l-infurzar tagħha. Jiena nhar it kelli iżjara mill- mill-trade union tal-pulizija fil-Germania, fl-Austria, fl-Svizzera, għallu li ħafna situazzjonijiet fejn huwa verament diffiċli li implementaw il-leġizlazzjoni kontra ħasil tal-flus. Għal daqstant mux bizzejet li wieħed jagħmel jgħamil il-liġi. Nistaw anki nibdew nimlew xkafef ta' leġizlazzjoni eh, kontra. Eh, però eh, rridu niżguraw li bad din il leġizlazzjoni tiġi implementata u infurzata fit-territorju. Naturalment, mbagħad hemm proċessi internazzjonali biex dan isir, però l-Ewropa għandha tkun preżenti u tiżgura illi per eżempju, eh, bħalma namlu eh, meta niġu għall-iskandali tal-likel, meta jkonna eh, verifiki tal-infurzar transkonfinali. F'dan, f'dan il-qasam, bħagġa daqsek trasparenti, bħal flus l-Europa għanda tiżgura illi l-liġijiet taħħa jiġu nforzati u li mumiex biss liġijiet miktubin f'23 lingwa differenti. Issa xedow fissem il-libe, il-komitat libe. Eh, Istur Kirkhop, eh, intkom tafu li jena il-rapporter fuq it-tini element tal-diskussjoni, ċa fuq il-regolament tal-trasferiment tal-fondi. U jena sen eh, sen, sen il-limita il-kommenti tiegħi għal dal, u net nixtieq nirringrazzja il-Sinjur Argentini għaxol li għamet fuq dan ir rapportu aħna fl-ICR Eh, nappoġġaw l approċċ ġenerali tagħha u għanna l-istess għanijiet fuq dan din il-kwistjoni. Nishti namel xi kummentina qed nitkellem ukoll eh, eh peress li mux eħataw Ivon Skreċik li huwa xadow tal-ikon li talabni nitkellem fismu wkoll. Fuq il-persuni esposti politikament, aħna napoġġaw referenza ċara għal proċess ta' data personali Eh, ċoħe l-identifikazzjoni ta' dawn il-persuni. Aħna ma nappoġġawx li jitneħew referenzi għal-msiħba eh, taħħom għal-atfal u għal eh, eccetera, għal-parenti. Mm, ħafna nis korrotti ħafna drabi jużaw il-familja Eh, biex jgħaddu flus fi simom eh, u dan huwa importanti eh, li kollom din l-informazzjoni, però m'hemmx għalfejn iddefinixxu il-membri tal-familja. Jista' jkun hemm din ir-referenza. Fuq il-proprjetà beneficjarja. din għanda tiġi notifikata fi żmien 30 jum, il-flessibilità għanda tibqa u hemm l-obbligu ta' rapportaġġ u għanna bżon ta' flessibilità anki fuq dan il-punt. u li jkun ta' diskussjoni fuq il-referenza għal tax havens u segretezza eh, tal-kumpaniji eh, u wara kollox eh, dana kemm fuq dak li għandu xaqsam ma' tax havens kif ukoll mal-pajjiżi tagħna stess. U rridu niżguraw illi f'din id-direttiva kontra ħasil tal-flus ma jkunx hemm kontradizzjonijiet fuq dan is-suġġett. Qabel ma niġru d-dejta fuq dawn il-persuni, irridu nizguraw eh, illi jkun prattiku dak li nkunu qegħdin nagħmlu mhux se nxekklu l-proċess. Aħna nappoġġaw illi l-FIU ma jkollux interferenza, u anki eh, feedback fuq l-użu ta', ta rapporti. Il-fatti ma jkunx hemm feedback bħalissa il-kumpanija ma huwa eh, xkil kbir eh, nenfasizzaw l-enfasi fuq eh, il-protezzjoni tad-data. Hemm bżonn però ikunu fattibbli u jaslu għal biex iwettqu l-anijiet tad direttiva. Fl-aħħar nixtieq ngħid u din di għandha tkun fattibli u għandha tkun soluzzjoni effettiva għal persuna medja, għal eh, klient uh, medju li jrid jiftaħ eh, kont fil-bank, eh, etc. eccetera. uh, li ta' ħaġa importanti hawnhekk hija li insibu il-kriminali veri u mhux biex nikomplikaw il-ħajja ta' ċittadini normali. Ma rridux namlu uh, l-istess balji li għamilna fid-direttivi preċedenti kontra ħasil tal-flus. Uh, Eh, eh, eh, fil-fat dak li ġara kien illi komplikajna ħafna l-ħajja ta' ħafna ċittadini innoċenti. Fl-opinjoni tagħna hemm anki il prezunzjoni illi il-ċittadin normali mandux ikollu iġor il-pisijiet ta' dawn l-innovazzjoni, ta' din l-innovazzjoni. Grazie. <clears throat> shadow rapporter għal ħodor. Istur klute buxa, għaw xaħat li jitkellem se jitkellem flow kulle. Mela, senjora Gal, mawx e, rappresentant tal-gwi għas, għaw xaħat li jitkellem flow kulle, ma jidirx il-kas. Mela, mela, ekspeċajna l-lista ta' shadows Issa nistaw naddu għal rappresentant tal-Komissjoni. Illi għanda, Martin, illi għandu il-mikrofonu. Iva. Kollox sew, eh, mux importanti l-izbali għamiltu fuq l-izmi. Issa nitkellem bl-Inglis għax din hija lingwa li normalment nitkellmu fuq biha. Eh, naturalment nixtieq nirringrazzja l rapporters u anki li shadows kollha għal eh, għal dan ir rapporti li huwa inkoraġġanti tajjeb u interessanti. Eh, l-erba kwistjonijiet illi ġew referiti Mr. Karin su Sargentini huma l-aktar importanti fil-proposta. U jiena nixtieq da xejn malajr biex ngħidilkom x'inhu l-iżvilupp f'dawn il-oqsma uh, biex najdilkom anki kif għaddejjien il-negozjati mal-Kunsil. Fuq il-kwestjoni ta' reġistru għal propieta uh, proprjetà beneficjata tal benefikant kien hemm ħafna uh, fil ġi 8 u fil ġi 20 eh, Renjunit eh, edha fuq u dim fuq dan ix-xogħol anki fil-Kunsill u hemm ukoll xi ċali eh, il-Kummissjoni qatt ma kienet propost għatma ma proponiti imma proponit l-ewwel pass li għandu jisir ċoħe illi nintroduċu obbligu għal kumpanji biex nkunu nafu minu il-propietarju benefikant u mhuwiex ovvju illi l-informazzjoni eh, tal-proprietarju edha sekk evidenti e, meta l-istruttura tkun anki komplikata. E, dan huwa l-ewwel pass jek tridu. Aħna ma, ma wasalniex laqas biex niproponu tini pass, però l-obbligu jeżisti u ħallejna it-tieni pass fidejn l-istati membri eh, fejn din l-informazzjoni jekk iridu jagħmluha disponibbli. Issa, Eh, meta wieħed is l-iżviluppi li hemm anki eh, meta eh, inqisu anki diskussjonijiet aħna lesti nejnu biex intejbu test u u lejn obbligu min-naħa tal-istat membru eh, biex ikun hemm mekkaniżmu jew post ta' ħażna ta' din l-informazzjoni fuq il-proprjetari benefikanti hija diskussjoni twira, twir kbira eh, punt dawn l-informazzjoni għandhom ikunu pubbliċi. Aħna u eh, miftuħin nishti nixtieq nżid xi ħaġa eh, eh, ma sarriċ hawnhekk, illi ma semmiċ hawnhekk il-protezzjoni ta' data, eh, data personali fuq il-pubblikazzjoni ta' tal tal-propieta ta' dawn il-persuni. Eh, aħna fil-Komitat Libe u koll għanna ħafna nis kompetenti u eh, aħna u koll fil-Komissjoni għanna. Imbat naraw kif se timxi din diskussjoni fuq eh, il-PEP, fuq il-persuni esposti politikament. Dana u wisa ħafna u jestendi fuq livell lokali u koll eh, jirrigwarda anki kull membru tal-Kunsill Lokali, imma eh, sikurament jinkludi s-sintki ta' ċerti bliet u hemm bliet kbar ukoll fl europa u <coughs> dan ukoll jindika l-problema, ekk aħna se nagħmlu lista ta' dawn il-PEP. Eh, għax biex nżommu għan bata ġurnata se jkolla tinkludi numru kbir eh, ta' eh, persuni lokali eh, esposti politikament. Tkun ħaġa interessanti għal-banek, għax ma normalment jinteressom, imma dan għandu jkun iktar fuq livell tal-istat membru. Aħna daċxajn wahda kauti meta niġu għal idea daqsek eh, potenzjalment diffiċli li konna lista PEP Ewropea u li jek għanda umba taqdi il-rol taħħa għanda tiġi ġurnata <clears throat> kostantement. Fuq il-kwistjoni tal-evalwazzjoni tal-riski, eridu eh, inkunu konxi mill-izviluppi E, e li anki fuq l-istat membru ikunem e talba għal iktar involviment. Aħna l-esti namluħ da bil-limiti li għanna u dana ikun sforz koordinat ma l-istati membri għandu jkunna l-esperienza u naturalment dawk in-nies li huma iktar rib jafu xinuma riski huma l-esti organizzaw il-proċess. Issa nishti anki noħroċ uh, twissija fuq il u kautela fuq dak li għandu xaqsam mal uh, ma meta. Il-wieħed jagħmel evalwazzjoni ta' risk mhux ħaġa faċli u anki fuq livell internazzjonali eh, hemm uh, ħafna pajjiżi li għandhom problemi Eh, hemm ti pajjiżi li diġa' qed jagħmluhom dawn l-evalwazzjoni ta' riski però oħrajn le u naturalment il-Komissjoni wkoll m'għandix esperjenza fuq u da u biex nagħmluh sew dan ix-xogħol irridu eh, niżguraw li konna biżejjed ħin biex nagħmluh sew namlu għasaw din il-ħidma. Eh, aħna proponejna li namlu anki evalwazzjoni ta' riski fuq livell Ewropew, però għandhom joħorġu b'riżultati li huma verament effettivi fuq is-suq kollu kemmu u u aħna nħossu illi għanna bżon ta' sentej eh, għal periodu ta' implementazzjoni. Jiena eh, ma naħsibx li tkun ħaġa tajba jekk aħna nqasru għadi u eh, namlu skadenza ta' sena. Fuq il-protezzjoni ta' dejta mbagħad <clears throat> aħna kontenti naraw illi l-evalwazzjoni ġenerali waslet għal Eh, eh, għal-Komissjoni biex tiproponi direttiva kifini biex ma eh, tiproponix reġim speċifiku għal data protection imma li torbot ma liġijiet eżistenti u dini anki il-pozizjoni tar rapporterġu ta' shadows mill-lider u aħna kontenti b'din il-pozizjoni. U aħna lesti u kol eh, nikonsideraw okkazjonijiet eżempi fejn nizguraw li din il-kwistjoni se taħdem li nkunu iktar preċizi li zid kjarezza u aħna lesti naħdmu ma' rapporters u naturalment mal-membri tal-parlament l-oħrajn biex jitejbu kwalunkwe parti. Jena qed nħares li noti tijaj biex nara kħalli xi ħaġa barra. Kien hemm ukoll il-kwistjoni fuq l-eżenzjonijiet għal ċerti attivitajiet mhuwiex eh, kontemplat mill-istandards internazzjonali li aħna nixtiequ rispettaw li ikun hemm eh, obbligi ċari l-idea eh, naturalment eh, hija li jista' jkun livelli differenti ta' customer due diligence u jiddependi mir riskju identifikat, però li konna derogi o jew eżenzjonijiet minn dawn il-miżuri għalina naħsbu illi ikun possibli biss f'każijiet estremi ta' riski provati. Hemm xi xogħol xi sir fuq da, però eh, eh, f'ċerti attivitajiet eh, nistgħu ngħidu illi għandna għanna naċċettaw iktar li jkun hemm esklużjoni totali minn xuħut minn dawn l-obbligazzjonijiet. Aħna lesti nħarsu li mumma biex naraw li mumma dawn is-setturi smajna anki il-komment fuq il resorsi fuq il-FIUs, u naqblu maħħom, fuq umbat il-kwistjoni ta' kooperazzjoni mal-Europol, hemm diskussjoni u jina naqbel illi din direttiva meta wieħed is il-baż legali irridu noqogħdu attenti meta niġu għal kwistjonijiet eh, ta' kooperazzjoni fi kwistjonijiet kriminali. Għal dastant, il-referenza għall-Europol nistaw nħarsu li għal-għaxin wahda kritikament, pero marridux ninsewa. Jista' kunem problema fuq il-fat tal-bazi legali u legalità ta' din il-direttiva. Eh, Naqblu ma dak li għal-istur Kerħob, illi għanna nkunu proporzjonali u marridux namluħ strument eh, peaceways fuq l-ispallel tal-ċittadini eh, normali. Irrit e, namlu dispozizjoni fil posta illi eh, jitċaraw eh, illi dana huwa obbligu biex eh, għal-SMEs u għall-entitajiet. Eh, Dispieċini li għaddejt il-ħames minuti li jinti Eh, permettejt li eh, però kelli l-obbligu li nitkellem fuq kollox. Grazzi, issa niftaħ id-dibattitu għal membli kollha li jixtiequ jitkellmu għandi lista Gomez Luling jekk ma ħadd iktar l-ewwel nisema minn sinjura Gomez. Grazzi, jiena ili nikopera mal-prosekuturi portugizi f'każijiet ta' korruzzjoni. Eh, fil-beħta eh, sammarin Ġermaniżi għal Portugal. U aħna l-ewwel ħaġa li għamilna hemmhekk ħarisna lejn il-banek. U fil-web nifem <laughs> li sistema kif hija nfasla, hija nfasla għal korruzzjoni, hija nfasla biex wieħed jiffaċilita l-ħasil tal-flus. Għal daqstant din id-direttiva essenzjali. U jiena naqbel ma dawk illi għallu li għandu bżon ikon reġistru publiku għal kumpaniji u trusts, reġistru publiku fuq il-propieta eh, benefikanti. Għalix il-sistema jgħat emek eh, biex jiġi użat għal għal biex għal korruzzjoni u għal biex jaħsel il-flus u għal biex jevadi t-tassi. Taxxi fuq il-persuni esposti politikament. Eh, naturalment, anki il-konsiljiri lokali għandhom ikunu inklużi. Jena kont wieħed minnhom da. Eh, hemm ħafna opportunitajiet speċjalment eh, anki f'dawk il-livelli li jkunu korrotti u għandhom ikunu inklużi kullimkien. U mbagħad naħseb illi għandha tkun konsiderata anki il-fatt illi l-eżempi ta' supervizjoni bħal Banek Ċentrali ma jistax ikollhom fil-bords tagħhom nies li għandhom konflett ta' interess bil-banek li huma jridu jagħmlu supervizjoni tagħhom. Eh, Dana jiġri fil-Portugal pajjiż. Nista' ngħid li eh, il-Portugal <laughs> fil kasta supervizjoni kon nkunu ħjar. Fl-Angola jajduna li aħna Londri, eh, għax għalix il-pajis tana u l-membri eh, tana qed jiġu użati biex jaħslu flus. Imma il-pajis tana mm, l ist kumpanija l-Istata 19 minnhom m'għandhomx eh, kumpanija madre eh, fil-Portugal, 16 fil-Olanda, 2 fil-Svizzera, l-oħrajn fil-Gżejjer Kajman. U għaliex u ma ma jistħux għax jgħidu li jek ikollhom il kazamadre fil-ġurisdizzjonijiet l-oħra mhux biss iħallsu inqas taxxa imma fil-fatt jistaw jaħbu il-profit il li għamlu eh, fid-dinja kollha. U naturalment il-Portugiżi ma vintawx ir-rota. Dawn huma affarijiet li għamlhom kulħadd, li għamilhom kulħadd. Edkom, tafu per eżempju li fl-2012 u fil-budget attuali hemm ukoll taxxa ġdida għall evażuri tat-taxxa. U mal-ftejmiet mal-Iżvizzera, wara li għamilna dal-ftejm mal-Iżvizzera, sibna aktar minn 4 biljuni eh, ta' euro fl-Iżvizzera. Eh, kien hemm amnestija illi l se jħallsu biss 7.5 fil-mija Eh, ta' taxxi u meta ħalsu 7.5% tal-flus eh, li e-, edin fil-Svizzera u memx għalfejn jirrimpatrijaw dawn il-kapitali u eh, u dan qed jiġri qed jiġri fit-trojka għal da il-Kummissjoni x'inhi tagħmel. Għax il-Kommissjoni hija membri ta' dan din it-trojka. Hemm kontradizzjoni bejn dak li qed isir f'din id-direttiva u dak li qed isir fil-prattika. U fl-aħħar nixtieq ngħid illi mhux biżejjed li ninsaħħu l-leġiżlazzjoni, irid ikollna kooperazzjoni vera mal-Europol u anki mal-Interpol. Għanna bżon nizguraw l-autoritajt tagħna jagħtu l-mezzi għall-autoritajiet investigativi pubbliċi li jkunu iktar bravi mill kriminali u mhux hekk qed jiġri fil-fatt. U fl-aħħar anki dan jirrikjedi li jkun hemm iktar kooperazzjoni u anki bejn il-prosekuturi u l-imħalfin fl-Unjoni Ewropea. U nerġnam referenza għal dak li semmejt qabel il beħta ta' Sammarin Ġermaniżi fal-pajjiż tiegħi U kienet il-difikultà, l-ikbar difikultà kienet li niksbu l-dokumentazzjoni li ġiet konfiskata fil-Ġermanja. Grazzi. Jiena nitkellem bħala membru sempliċi tal-Komitat Ekon kif tamel anki il-President tagħna. Mela, Għar li smajt mir-rappreżentant tal kommissjoni nista' ngħid illi għal darba il-Kummissjoni tidher li kienet iktar raġonevoli fil-proposta tagħha oriġinali milli fil-fatt hemm bħalissa fil-proposta qudiemna. Jiena wkoll nixtieq naqbel ma' rappreżentant tal-Kummissjoni fuq il-kautela u fuq anki fuq il-proporzjonalità Jena smajt l sura signora Sargentini eh, il-rapporter b'attenzjoni mod partikolari fuq dak li għandu xaqsa ma' reġistru. Ija għalet illi ċittadini bżon li jkunu protetti u għandhom eh, ikunu f'pożizzjoni li jkollhom l-informazzjonijiet fuq kollox, fuq l-NGOs, fuq ġurnalisti u fuq kollox. Però bħala ċittadina jena nibza li wis najt li jena ma nħosnix protetta jekk ikun hemm reġistru li ikun fiħda kemm għandi flus u fejn investejtu u se jkun miftuħ għal kull NGO u anki għal ġurnalisti eh, ħazina u kol b'intenzjoni ħżina u nafu li jeżistu dawn il-ġurnalisti. Naturalment, aħna rridu anki nevitaw li n-nis jibijaw id-dejta U naturalment jekk intkom se nagħmlu eh, din id-direttiva nafu li ħadd se jħallas għax eh, speċjalment meta jkun hemm l-aċċess liberu. il priva riservatezza ta' ċittadini hemm bżonn li tiġi rispettata. U jekk aħna se jkollna reġistru u għandu jkollna reġistru, allora għandu jkun aċċessibbli għall-awtoritajiet, imma mhux eh, li kulħadd mux li l-pubbliku, għalix il-ġirin tijaj għandhom ikun jafu kemm għandi flus jena. Jiena naħseb illi edin nizagġeraw. U jaħġaw koll stramba illi l-ħodor jamlu proposta bħal di. Illi huma e, e, e, soltu entuzjasti biex niproteġu ċittadini, issa f'daqqa wahda edin jesponu li ċittadini. ma naħsibx li din hija ħaġa neċessarja. Jien naħseb illi emżon inżommu lejn dak li huwa proporzjonali u, jiena zgura li rapporter kolla sej e, jgħatu risposti għal daw. Issa naddu għaż rapporter, però di darba sen kun rigoruza fil osor u għatamna l-kummenti tagħkom u risposti tagħkom. L-ewwel istur Karins. Thank you very much, Chair. Grazie ħafna, Chair. Grazie ħafna għal kommenti kolla. u nishtiq nara l-emendi illi jagħtu taqsira l-argumenti imresqa se niprofa nwieġeb il-mistoqsijiet imresqa minn dwar l-attività kriminali li għandha x'taqsam mat-tassa tat-taxxi jekk hawn xi ħadd li għandna bżonn ta' definizzjoni taħjar jiena dispost nara x'inhija dik id-definizzjoni u il-mistoqsija dwar l-Europol jina naħseb li dini referenza l-artikolu 54 45 skużawni u dini mistoqsija dwar il-bazi legali. Dini hija xi ħaġa li illi mhix edem għal xejn b'xejn hija xi ħaġa li hemm bażi legali iżda jekk din għandha tiġi tiġi konsidrata naħseb dan l każ dwar il-kwistjonijiet li tkellimna dwar il-benefikanti, il-HEPS, PEPS u valutazzjoni tal-impatt u protezzjoni tad-data. Qed nitkellmu dwar il-benefikanti iżda l-fatt li għandna bżonn tali reġistru kull minn tkellem jaqbel iżda jaqbel dwar kemm din għandha tkun miftuħa din dan ir-reġistru l-kwistjonijiet ta' protezzjoni tad-data u id-dritt u għal ċertu privatezza. Naħseb illi Aħna l-koll li nikkonsidraw din il-kwistjoni mhux biss ċertu emotività iżda anka f'terminu tal-effetti tal fuq żmien twil u nikkonsidraw li dak li għandna bżonn fl-Ewropa huma investimenti u ktar xogħol. Irridu niftakru li dawk in-nies li għandhom il-flus biex jinvestu għandhom l-għażla ta' fejn u kif jinvestu dawn il-flus li rridu nagħmlu huwa li noħolqu impriża, noħolqu xogħol u nistgħu nagħmlu illi fuq l-stock exchange nis nixtru l-ismra, nixtru Siemens, nixtru kumpanija Amerikana nisperaw li l-ġit tagħna jiżdied u tielet għażna illi nixtru kwadri, deb u nistibawum fl imħazen Il-mistoqsija hija jekk aħna ħan inxandru il-ġit li għandek fl imprizi jemmek qed ngħidu lin-nies li għandhom il-flus biex ma jinvestux fil-kumpaniji ma joħolqux ix-xogħol jaħbu l-flus fil-fatt. Din hija sitwazzjoni illi għandha tiġi konsidrata fil-ġlida qalila kontra il-ħasil tal-flus. Il din ix-xibka ħadd tkun daqshekk estiza li ħanaqbdu ħafna nis li għandhom ċertu tħul medju, li għandhom ċertu investimenti li huma disponibli mill-istampa, mill-ġirin tagħhom u naħseb li din mhix lan ta' dan li qed propost. Il-problema illi nixtħu xileb dal-mod huwa illi ħanaqbdu il-ħut iż-żgħir mhux il-kbir. Din għandha tiġi konsidrata qabel ma noħolqu ma noħorġu Eh, konklużjoni. Iżda xorta waħda jina nistenna iktar dibattiti ma' shadow rapporters u ah, dwar l-emendi ta' dawn il-kwistjonijiet kollha. Grazzi. Thank you, Mr. Curry. Grazzi, signor Gentini, issa. Grazzi ħafna. Ċe, signora ċe. Nara illi Signora telqet, iżda għandi mistoqsija, għandi risposta għal mistoqsija taħħa għal xinija Eh, attività kriminali fiskali. Sfortunatament, ma nistawx natu definizzjoni għal din dan għal din il-proposta għanna bżon ta' bażi legali differenti fej l-istituzzjoni bankari finanzjari huma għandhom obbligi lejn il-huma konnessi ma' definizjoni oħra iżda jiena nħoss li u importanti li konna skambju ta' informazzjoni bejn istituzzjonijiet u dini għal aħjar mezz biex nindirizzaw l-evazzjoni fiskali. Għal dan għanna atti legali differenti. Ir-reġistru li għandu jisir pubbliku jista fil-fat jgħin illi jiġu indirizzati levazzjoni fiskali u bekk jina nishtiq li dan reġistru sil pubbliku u fil-rigward ta' il-għala dwar il-paragrafu ta' mal-kooperazzjoni tal-Europol ġi ngassat inħoss li r-ruol tal-Europol huwa kruċjali biex isiru valutazzjonijiet tar-riski iżda l-Europol innifsu il-mandat tal-Europol id-diskutejni ħafna ma tistax titlob lil bankier jew kazino biex jagħti informazzjoni lil Europol dwar persuni li fuqhom ma hemm ebda investigazzjoni l-FA unit fil-Europol mhuwiex l-istess ħaġa irridu konna kooperazzjoni stretta bejn l-FIUs fl-Ewropa illa li xuħut minnhom jaqgħu taħt iċ-ċivil oħrajn minnhom taqgħu taħt il-kriminal u dan ifisser illi Em rwol differenti fir rigward tal-Europol dawn biss jistaw jiġu involuti la darba jitħlu fiha il-pulizija. U l-aħħar punt tiegħi huwa il-punt tiegħi dwar il-PEP list il-Kommissjoni tħoss il-proposta tagħna dwar il-PEP list tieħu ħafna rizorsi iżda Irridu naħseb li rridu insibu soluzzjoni tagħna fuq id-dipendenza tagħna fuq il-imprizi kummerċjali li qed jagħmlu il-valutazzjoni tal-impatt tar-riski b'inizjattiva tagħhom ma nħossx illi din hija soluzzjoni l-aħjar soluzzjoni. Is-Sinjura Luling, il-coacher, eh, naħseb inti qed ħawat il-reġistru u anke il-peplis fil-kommenti dan jidher fil-kommenti li għandek hemm ressaqt issa grazzi. Euh, merci, donc euh, nous avons terminé le débat euh, sur... Grazie ħafna. Dan wasalna għat-tmim id-dibattitu ta' dan l-ewwel abbozz it-tieni dwar ir-regolament dwar l-informazzjoni li kan li ta' kompanja il-trasferimenti ta' fondi il-rapporter huma il-Sinjura Kekux u il senjur Kerkop nati il senjura Kleva Kekux il-kelma permettu li naddi kelmtejn dwar il-Fund Transfer Regulation ħan foka dwar il-punti li għadin fil-rapport konġunt tagħna li huma rip il-kompetenzi tal-eku u l-parti l-oħra l-kollega tijaj Kirkob. Il-għan jinsab fiż-żewġ files huma l-istess. Irritu konna tras trasparenza fit trasferimenti dawk domestiċi dawk trasconfinali biex l-infurzar tal-liġi isir iktar aħjar mod elettroniku din il-verżjoni riveduta hija l-istess bħal dik id-direttiva konnessa bħal tibdil ta' standards internazzjonali. Il-proposta ta' kommissjoni qed jippruvaw issaħħu rintraċċabilità u jaċċertaw il-qafas Ewropew jibqa' konformita mal-standards internazzjonali stipulati mill-fatef fi frar tas sena l-oħra. Jiena nħoss li l-aġġornament tal-regolament huwa validu u f'konformità mal standards internazzjonali. Wieħed mill-kondizzjonijiet ġodda huwa illi l-informazzjoni ta' min ħallas u min jiġi mħallas huma meħtieġa u qed jiġu reġistrati. Jiena naqbel illi din hija direzzjoni tajba biex nigarantixxu li l-awtoritajiet ikollhom l-informazzjoni meħtieġa. L-bidla oħra jina naqbel ma dan, iżda u importanti li niċċaraw insaxħu l-punti. Et nara diskussjoni dwar eh, dimensjoni Ewropea ta' dan l-avviċinament li huwa wkoll indirizzat fid-direttiva kif ukoll fil-laqa tal-Kunsil, iżda ma nistawx ikonna informazzjoni li ma tkunx kompluta bħala unika fattur li jidħloq suspett Irridu niggarantixxu dan permezz ta' approċċ bbażat fuq ir-riskju, il-banek ukoll jistgħu <clears throat> jidentifikaw trasferimenti sospetti u jieħdu azzjoni u dan ukoll għandu jkun minnu anke fit trasferimenti dan eh, l-Unjoni Ewropea. U anke fis-suq eh, komuni diġà qegħdin nitolbu għall informazzjoni inqas id-dettaljati. Punt ieħor hija l-kjarifika dwar <coughs> ir-rwol ta' min jipprovdi pagament, min jaġixi ta' intermedjarju. Jiena nħoss li d-differenza bejn min jipprovdi s-servizz u l-intermedjarji jeżistu u dan iridu jiġu rikonoxxuti. Naħseb fil-rapport tagħna qegħdin nappoġġaw illi l-intermedjarji għandhom jivverifikaw xi informazzjoni nieqsa u jkollhom strateġija ta' follow-ups ukoll. Iżda dan ma jfissirx illi r-ruol u l-obligi tagħhom m'għandhom għandhom ikunu l-istess bħal dawk li huma tal-banek oriġinarji. Fl-aħħar mill-aħħar il-Kummissjoni nħoss li għamlet biċċa xogħol tajba fir-rigward it-tisħiħ tal-lista tas-sanzjonijiet. Fil-monitoraġġ u l-eżekuzzjoni dawn is-sanzjonijiet fosthom il-proveduri tal-lasijiet li l-in mill ewropa ir rapporti tagħna qegħdin u kol jirsistu dwar dan nixtieq illi fis-snin ġejjin il-Kommissjoni terġa' tirrapporta lura lilna dwar li realtajiet ta' implementazzjoni. Aħna wkoll iridu nsaħħu l-kooperazzjoni tagħna mal-awtoritajiet mal-awtoritajiet li lin mill-Ewropa li huma responsabbli għal sanzjonijiet u infrazzjonijiet. Hemm ċertu flessibilità biex dan kollox jinġif f'konformità ma' servizz ma' testi oħrajn ta' servizzi finanzjarji fostom ir-ruol tal-IBA biex ikun hemm eh, ukoll database ċentrali tas sanzjonijiet. Irridu nżidu wkoll sanzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ħasil tal-flus. L-aħħar mill-aħħar hemm kunsens illi jaf ikun hemm ċertu danni kbar jekk ikun hemm nuqqas ta' protezzjoni minn abbuż terroristiku. Jiena nħoss illi rridu ninvolvu il-qafas Ewropew tagħna, speċjalment fil-kriżi li naċċertaw il attività kriminali ma tintensifikax il-problemi tagħna jew toħloq teddida oħra anke lejn solida solidà Ewropea. Fit-triq tagħna lejn l-Kupran, nixtieq nirringrazzja lil ko-rapporter tiegħi, is-Sur Kirpof, għax-xogħol li għamel u nixtieq nara iktar kooperazzjoni fl emendi li jsiru fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi. Thank you, Mrs. Kleva. And now Mr. Kirkhoff, please. Grazzi. Grazzi ser nkun inqas repetittivi li għaliex di dal nitqal ħafna mill-kollegi tagħna u minnu ħdimna fl-imkien naħseb illi nixtieq nenfasizza ftit punti illi xi ħaġa mill-opinjoni tiegħi hija fil-karriera tiegħi għamilt ħafna Fassat ħafna liġijiet fil-rigward ta' ħasir ta' flus, attività kriminala korruzzjoni, fil-karriera tiegħi fil-Parlament Ewropew iżda wkoll preċedentement bħala Ministru fir-Renju Unit. Inħoss illi għal diversi snin issa il-konsumaturi u l-azjendi kellhom diversi diffikultajiet fl-implementazzjoni ta' leġislazzjoni illi ltqajna magħha u bekk ftit eh, żminilu, ftit ħinilu fir-rimarki tiegħi qatt illi l-avviċinament għandu jkun hemm direzzjoni l-qoddim fil-ġlida kontra il-ħasil ta' flus u mux noħolqu ostakli għal kulħadd. Jiena nappoġġa b'mod sħiħ avviċinament li hu bażat fuq ir-riskju, ħadd pjaċir bil-kummenti tal-Kummissjoni fir-rigward tal-rapport, anke il-rapport ta' Senjur Argentini, avvicinament li bazat fuq il-riskju, jiliju konsiderazzjoni il-riski li jiffaċċaw il-setturi kollha. Hemm diversi setturi li għandhom storja ta' situazzjoni ta' riskju baxx u naħseb li din hija xi ħaġa li għandna niġu nippermettu u nagħmlu tajjeb għalija f'dan il-proposti. Nilqa l-opportunità li nkun parti li qed noħolqu respons, respons tajjeb ħafna qed nitkellmu dwar biljuni ta' euro illi l-attività kriminali qiegħda tieħu mill-istati membri mill-kontribwenti Ewropej, rridu nkunu sensibbli, rridu nfasslu u nistipulaw mill-abbażi tar-regoli tal-fej. Il-ħasil tal-flus ġi diskuss fil-Parlament Ewropew tkellimna dwar il traffikaj tal-bnedmin, tad-drogi, anke il traffikaj tal-armi. L-aħjar biex b'mod biex nostakolhom u li insommulhom il-flejjes u l-finanzjar tagħhom. Dan ukoll jista' jalaq jirrestringi l-ambitu għall-operat tagħhom nisperaw anke jisir dan permezz ta' ftejn kummerċali dawn ħajibqaw jinvestu fl-Ewropa u biex is-suq komuni tagħna jikber, irrit ikollna l-aħjar mezzi leġislattivi u kooperazzjoni legali biex niġġieldu kontra dan. Mussa nitkellem dwar l-attività kriminali il-cybercrime ma ma m'għandix fejn fakkarkom dwar x'inhuma l-ispejjeż fil-cybercrime, it-terroristi m'għandhom ebda frontieri jisfruttaw il-reġimi frammentati ta' regolamentattivi tal-Europa, ħafna mill-Europa jider li għanda regolamenti u sanzjonijiet iżda bekk għaliex dawn ma jaħdmux u kif nistaw nenforzawhom. Inħoss illi billi dan ir-regolament jiġi allinjat mal-regoli FATF aħna nistaw natu xi ħaġa li tista taħdem biha. Fil-qosor, l-ambiti illi rridu naħdmu fuqhom, il-verifika ta' min ħallas fit transazzjonijiet li ma jaċċedux il-1000 euro fl-artikolu 4, il-kondizjonijiet tar rapportar fil-premessa 6, il-due diligence fl-artikolu 8, l-obligi fl-intermedjarji fl-artikolu 8, u il-kooperazzjoni tagħna mal-awtoritet ta' pajjiżi terzi fl-artikolu 22. Rridu nilħu bilanċ ma rridux konna piżijiet fuq l-industri u l-imprizi tagħna jew l-individwi tagħna. Regolamentazzjoni żejda ma toħloqx is-suċċess kif għad diġà. Il-ħarsin ta' data fl-artikolu 16 hija kwistjoni l indirizzajna fil-rapport saħħaħna l-proposta tal-Kommissjoni rridu konna ċertu protezzjonijiet, restrizzjonijiet, din informazzjoni sensittiva ħafna, rridu nikkonsidraw li dan ir-regolament jittratta il-ħasir ta' flus jekk hemm bżonn loġiku ta' persuni li kollhom aċċess għal tali data, hekk għandu jkun iżda għandu jkollna ħarsin rilevanti wkoll fis-seħ ma nix ikonna sitwazzjoni fejn l-industrija ma jistgħux jikkonformaw ma tali regolament minħabba in-nefqa jew l-implikazzjonijiet fiskali. Jiena nieħu pjaċir naħdem ma' shadows dwar dan ir-rapport u l-kollegi tagħna naħseb li ħleqna konsens, konsens sensibbli illi ma jisħaqx fuq iż-żbalji li għamilna fil-passat. Grazzi. Merci beaucoup, Monsieur Kirkhoff. Nous allons maintenant passer au rapport. Grazie. Shadow Rapporteurs, issa nibda Is-sur Nitres li huwa Shadow Rapporteur fil-Komitat Ikon fl-IPP li huwa preżenti huwa kollox. Grazzi ħafna. Signor President, permettu li nitkellem bil-lingwa materna tiegħi il-bsu headphones. Ġeneralment m'għandix oġġezzjoni għalla bozz imħejjem il-Kommissjoni nħoss li għanna bżon ċertu proċeduri uniformi anke fuq livell ta' regolamenti ġiviri il għalix il- Il-problema ta' ħasil tal-flus fiż-żona ekonomika li għanna għanda karatteristika partikolari ġviri għanna bżon proċeduri li huma l-istess ta' kulħadd uniformi. Għal finit ta' prevenzjoni jiena nifhem li għaw ċertu ansjeta dwar ħazna ta' informazzjoni biss għal prevenzjoni iżda kultant ir-raġunijiet eh, jagħmlu tajjeb għal mezzi li jintużaw biex anke inħoss li namlu użu ta' din it-teknoloġija biex ikun hemm aħjar rintraċċar iktar effikaċi ta' dawn il-persuni kriminali. Nixtieq nissuġġerixxi ċertu amendi forsi biex għal dan l-abbozz l-ewwel Jiena naqbel li irridu nkunu konsisti, dan regolament għandu jkun konsistenti ma' dokumenti legali oħra li qed naħdmu fuqhom f'dan il-Parlament, per eżempju id-direttiva dwar servizzi ta' pagamenti. Apparti l-aspetti tekniċi naħseb li rridu niddefinixxu f'mod sieħ x'infissru b'dan it-trasferiment finanzjarju. Għaliex dan sissa għadu maġiex definit jew per eżempju l-ordni ta' direct debit jekk danux hux trasferiment Eh, fit-tifsira ta' dan il-regolament, għaliex f'dan il-regolament, trasferiment hija tranzazzjoni illi toriġina mill-persuna li qed tagħmel il-pagament. Kwistjoni oħra li nixtieq nitkellem dwarha hija l-ambitu Single European Payment Area. Dan jiffaċilita x-xogħol tagħna fir-rintraċċar iżda dan ukoll għandu jiġi applikat dwar is-simplifikazzjoni tal-informazzjoni għandi artiklu dwar artiklu 5 paragrafu wieħed naħseb illi nistgħu nsibu ruħna f'sitwazzjoni fejn jaf ikun diffiċli għal banek biex jissorveljaw dawn it-transazzjonijiet li jkunu sospetti. Sospetti ta' oriġini ta' ħasil ta' flus. L-identifikaturi ta' kreditu, elementi oħrajn, bħal dawn, dawn jaf ikunu problematiċi minna ħal-oħda li qed nissuġġerixxu huwa illi ikun iktar faċli jisiru trasferimenti ta' flus fl-Unjoni iżda minn naħa l-oħra ir-riskju għal eh, l-esponiment ta' lejn il-ħasir ta' flus ikun ikbar forsi irridu nemżu emenda għall artiklu 4 paragrafu 1 paragrafu 2 u dan jiġi supplementat permezz ta' informazzjoni dwar l-isem jew l-informazzjoni dwar il-persuna illi qed eh, tnidi trasferiment għandi ċertu informazzjoni illi mumiex tiegħi kellimt ma' diversi bankira. Li nista' ngħid huwa illi għandna bżonn ta' iktar diskussjoni minn għaliex ċertu distinzjoniet li ħloqna jippreżentaw aktar diffikultajiet għal banek ma nafx jekk it-transazzjonijiet għandhom jitqedu offa waħda jew it-transazzjonijiet jaqgħu taħt l-1000 euro ma nafx jekk id-definizzjoni tal eh, anke l-intermedjari ix pjuttost vaga jew wisa wisq li qed neħtieġu minn għandhom illi nivverifikaw l-autentiċità tal-informazzjoni tal-, -informazzjoni tal trasferment ta' flus dan huwa pis konsiderevri ra li xumma m'għandhomx l-istess informazzjoni bħal mandu l-aġent minn fej jitlaq il-pagament ma jafux id-dettalji kollha tal-persuna li qed ta' titlob it-trasferiment il komment tiegħi dwar is-sanzjonijiet aħna qegħdin naqraw illi l-ola ammont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 nasbu għadabti qabel ma daħlu dak il-limitu dak għad ikun proporzjonali. Grazzi ħafna. Ix-xalew ta' libel sur melo mux jata u mux qed nara il-shadow għall-SND, signora Boskot kella titla u koll, mux qed nara lanqas li sinjura Sofit minn qalde. Nista' nara l-Sur Gigold li jista' jitkellem għal komitat li qed jissostitwixxi lis-Sur Tavares. Grazzi ħafna. Sir nati Tita emendi nappoġġaw id-direzzjoni ġenerali tar-rapport ta' Sinjura Kekos u Sur Kirkhoff emmu emmu ndawwer u nappoġġaw id-direzzjoni ġenerali nistgħu nenfasizzaw biss li fil-rigward tal-ambitu u dan il-unique identifier idu naċċertaw li dan jikkonċerta min ħallas u min qiegħed jiġi mħallas b'mod ċertu ugwaljanza u ridu naċċertaw li l-identità ma tkunx moħbija wara ċertu strutturi korporattivi u rridu wkoll nżidu emendi oħra iżda għalissa qegħdin pjuttost stat avanzat anke fil-ħin li fat l-inna u tara id-dettalji ta' niktar l-qoddim. Grazzi ħafna ċer. Nishtiq nifraħ l żewġ rapporters għal dan id-dossier, partikolarment nishtiq nirringrazzja l sur Kirkhope għal diskors pjuttost ċar dwar data protection fuq dal-file naf li inti kot qed ċerta illi l-użu tad-data tkun illimitata ma tintużax għal finijiet kummerċjali pereżempju. Jiena wkoll eh, ser nati ħarsa bir għaw nsib possibiltajiet biex insaħħu dak li qed tagħmel int, anke partikolarment fil-awtorità ta' ħarsin tad-data biex naċċertaw li jkunu f'konformità tal-proposta daħħaltom fil-fajti onestament. Grazzi ħafna tal-li ħadd ħsieb. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa għandu jkun, għandu jmiss l-sur Streċek, mux jataw, l-sur Klutan, mux jataw laqqas, il-kommissjoni informatna illi ma tixtiqx titkellem wara kollox nishtiq li jek nara kaw xi membri li jixtiqu jitkellmu mill-platea laqqas. Bekk ħajkolli ngħid xi ħaġa dwar skadenzi għal dawn l-emendi qed nipproponu skadenza ristretta fid-dawl tal-fatt li il-rapporter li rijataw il-vot fil-komitat fil-parlament prezenti. Dan din hija kwestjoni li ġiet ippreżentata disa xhur ilu il-rapporter kellhom biżejjed ħin għad-dispożizzjoni tagħhom iżda jekk na darba huma diġà iddiskutaw l-emendi f'Lulju l-membri għandhom ikun jafu li dawk l-emendi ġew sostituiti minn proċedura mibdula di jiġu diskussi. U Dan japplika għal rapporteurs dan japplika sal-5 ta' Deċembru sal-nofsinar. Iva, ħadd ma jrid jitkellem, grazzi ħafna tal-li ġejtu, nixtieqkom il-lejl it-tajjeb, grazzi. Ser nitlob l membri tal-libe biex joqogħdu għaw ira li ċana komplu bil-laqa libe tas-sotu tagħna. Grazzi.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 Dear colleague, let's continue. Eżis kollegi, ejja nkomplu bil-laqa fuq eh, is-sitwazzjoni ta' diritti fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2012 l-aħħar punt fuq l agenda ta' llum għanna rapporter is-Sur Louis Michel ehm, huwa prepara abbozz ta' rapport eh, fil 27 eh, ta' Ottubru imbagħad fil-5 ta' Novembru kenna smiħ, kena il-rappresentanti ta' soċjetà ċivili, organizzazzjonijiet non governativi u b'kollox eh, kien hemm 371 emenda għal dan ir-rapport. Eh, ġifieri issa ngħaddem mill-ewwel eh, mingħajr l-ebda min il-kelma l rapporter is-Sur Louis Michel. Iva, grazzi ħafna, grazzi Senjura President, nixtieq nibda billi nirringrazzja l-kollegi għal kontributi tagħhom anki forma ta' emendi hemm numru importanti ta' emendi u naħseb eh, dan kollu juri kemm huwa importanti eh, dan ir-rapport eh, fuq is-sitwazzjoni tal fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Preżentement aħna mm, għadna qed nirċievu traduzzjoni tal-emendi. Sfortunatament għandna biss il-verżjoni Ingliża Iżda il-verżjonijiet l-oħra daqti jaslunna. Iva, għanna mm, abbozz ta' proposti ta' kompromessi li ħa u fil-jem reġejin fuq elementi li u nishtiq nisbirkom l-attenzjoni li bħala rapporter nishtiq nejt il-shadow rapporters kolla illi jem madwar sebajn mm, emenda u nishtiq eh, illi minħabba it-tul eh, ta' test eh, ħankun eh, fl-imkien ma, ma rapporter sal-oħra għannom tal-SNDs, tal tal-ħodor u tal-gwe nħedġaċ l-oħrajn li resqu l-emendi l-oħra xma l-għaliex ma smajna xejn fuq l-LGBT dawn diġaw ma dawn diġa għanna drittijiet tagħhom eh, imħarsa u inklużi fir-rapport eh, grazzi għal grupp li okkuparuħa minn dawn il-kwistjonijiet eh, imbagħad fuq dawk il-punti fuq il disabilita dawn ukoll huma kompromessi u nittama li dawn jistgħu għasluna riżultati mixtieqa mm, dejjem grazzi għal xogħol tal-kumitat Grazzi u koll għal-Komitat ehm, tal-Affarijiet ehm, eh, soċjali qed nikkonsidraw ukoll id-drittijiet tan-nisa u tat-tfal u hawnhekk nittamaw li konna li konna l-appoċ tal-Komitat ta' drittijiet tan-nisa u tal-legalitajiet u tal-gwaljanza tas-sessi numru ta' punti li fuqhom tres u numru ta' emendi mandiċ madana kollu jom nixet qed nara problem partikolari kbar kien hemm numru ta' emendi fuq eh, il-minoritajiet, ngħidu aħna fuq il-paragrafu 17 fejn hemm ehm, irrom rom hemm il-xenofobija, r-razziżmu eh, u eh, kwistjonijiet oħra ta' din in-natura dawn setaw jilħqu appoċ tal-maġġoranza fiħdan il-libe U naħseb illi eh, xorta, manke kiek nkomplu diskutu diffiċa biex nikkontentjaw il-kulħat. Eh, eh, ix-xogħol tal-President tal-Kummissjoni Barroso u kif ukoll ix-xogħol tal-Kummissarju Reding biex jiġi żgurat tiġi żgurat is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-UE. Naħseb li rrid ikonna mira oġġettiva mhux Eh, partiġana jew politiġizzata biex nizguraw illi aħna ma naqodux eh, nużaw ehm, zewċ zewċ piżijiet nikalkulaw b'mod differenti eh, il-ħidmiet tagħna u biex ma nirrepetux is-sitwazzjonijiet li setaw setaw jenqalaw niftakru li Sinjura Bauer u Sinjura Mattie kien hemm Eh, Zajja Zabroska u koll illi eh, per eżempju fuq l-emenda seba u naqra eh, testa unek illi qed jgħid illi unala il-kotazzjoni hawnhekk Iva, fil-fat eh, ma nistax nifhem kif eh, inneħu għal kollox referenza tal- eh, Eh, ta' diskors eh, ta' Sur Barroso u ta' Sinjura Redding. Eh, naħseb illi tajjeb illi Nitkellmu wkoll fuq tlita e fuq il-kooperazzjoni mal konsil tal-Ewropa fuq dan is-settur ta' drittijiet fundamentali fuq paragrafu 4 u 5 nistgħu naqblu 6 eh, u 7 fuq eh, emendi 8 fuq l-iżgurar ta' drittijiet fundamentali fl-Ewropa mbagħad fuq eh, l-ordni pubblika u l-protestazzjonijiet imbagħad fuq ir wol tas CIA fl-Ewropa eventwalment fuq l-LGBT il il-15 fuq ehm, il ehm, fuq il-refugjati, il-21 fuq trasparenza, it-2 fuq il-liberazzjoni fuq iċ-ċirkolazzjoni ħielsa imbagħad fuq l-scoreboard. Dawn kollha jqajmu eh, dubji mhux biss dwar il-filosofija li nieħdu ma wkoll dwar il-pożizzjoni tal-PPI e li tista' tħassibna. Ma ma nafx kif nistgħu eh, naslu għal kompromessi bħal dawn eh, meta għandna oppożizzjoni daqshekk radikali fuq dak li għandna fuq il-mejda jekk din hija pożizzjoni uffiċjali jew li fuq um, saret um, riflessjoni uh, fuq dawn il-paragrafi li għadni kif semmejt, uh, ma nafx, naħseb uh, jiena um, qed nagħmlu pass il qudiem u tnej lura. Jena mandi lebda oġezzjoni li nkomplu nippruvaw, jiena nibqa' dejjem bidnija miftuħa provaw nsibu uh, kompromess imma nasab illa ħajkun diffiċli. Jiena pereżempju m'għandix problema minn ħafna emendi li saru bħal mis-Sinjura McCovey u membru parlamentari ieħor tal-PPE. Imma hemm punti oħra li fuqhom ma nistax nifhem assolutament l-oġġezzjoni li qed issir. Grazzi, Iva, għandi żewġ membri li jixtiequ jitkellmu, is senjura Jaroka u s-Sinjura Zaroka. Il-senjura Janoka, grazzi ħafna, Sinjur President. Iva, nixtieq nifraħ eh, li rapporter fuq dan il-bicċa xogħol diffiċli jena u koll realizzajt li kienem eh, numru ta' kustjonijiet eh, li kienu qed jiġu diskussi dal aħħar snin fuq drittijiet fundamentali hawnhekk fil-Parlament. Ma naħseb li inti nex elekturi li hemm opinjonijiet diverġenti. Naħseb importanti li il-ħidma tagħna u diskussjoni istituzzjonali u dialogu iktar effettiv għal benefiċċju ta' ċittadini. Jiena segwejt dawn l-aħħar xhur eh, il-ħidma tal-parlament, diversi dokumenti, eh, bazi ta' studji, li ġew minn numru ta' aġenziji. Kolli ngħid li eh, bitħejja għall-elezzjonijiet id-drittijiet tal-bniedem biex nejtek, qed jiġu ħajġegd, minnaħa ta' gruppi ta' riċerka indipendenti, riċerkaturi, għal daqstant huwa ta' importanza assoluta illi ma nkunux, ma nħedux pozizjoni eh, partiġana fuq din il-ħaġa. Naħseb illi ma nix nġibu l-aspet politiku qabel dawn il kussjoniet il-qed nindirizzaw illum. Għal daqstant jena tal-fema li x-xol tal-parlament fuq din il-ħidma ma tantx eh, kien granke nasib importanti li bitħejja għall-elezzjonijiet eh, illi ma niddiżappuntawx eh, l-elettorat. Għal daqstant jiena kontenta illi rajt illi inti dedikajt paragrafu sħiħ għal dawk illi qegħdin f'faqar estrem fl-Ewropa u dawk illi ta' kuljum jum mhux biss ir-Roma imma nies oħra illi qed jgħixu f'sitwazzjoni ta' diskriminazzjoni, sitwazzjoni diffiċli bħal dik tar-Roma. Forsi il-kamp ta' applikazzjoni eh, ta' rapport ma jpermettinniex biżejjed illi eh, npoġġu biżejjed l-aspetti ekonomiċi imma nasab illi tamin eh, il nkunu iktar sodi fuq l-azzjonijiet li rridu nieħdu kemm bħala stati membri kif ukoll minnaħa tal-Kummissjoni. Għal daqstant dan jiftħenna xaq eh, dawl biex eh, nenfasizzaw illi eh, il-flus suppost jaslu lil dawk in-nies f'dawk iż-żoni fejn hemm nies li qegħdin f'sitwazzjoni ta' faqar estrema. Hemm mbagħad fażi komplessa tal-proġett li suppost għandhom jifokaw um, fuq in-nies li huma l-iktar fqar. Importanti li norbtu dan il-fenomenu ma' razzizmu ma l-omofobija, ma l-xenofobija, l-antisemitizmu, kif ukoll is-sentiment anti-migratorju. Naħseb dan l-aħħar punt huwa importanti ħafna, speċjalment f'din is-sitwazzjoni li qed ngħixu fiha illum f'dan iż-żmien fl-istorja importanti li nitfaw eh, iktar pressjoni mhux biss fuq il-Kummissjoni manki eh, fuq il-Kunsill biex niżguraw irwieħna illi s-solidarjetà kif ukoll id-drittijiet fundamentali U ma kif inhum kif suppost Aħna nistaw napoġġewkom biss fuq il-parti dwar il-proibizjoni ta' segregazzjoni eh, ta' Roma jew kella ta' tfal tal-ġipsis fl-iskejjer nifmu kemm huwa importanti eh, fuq id-direttiva eh, rejs biex naraw naqra fejn insabu għaliex fl-aħħar disa' snin fuq dan l-istudju kif Turina Ir-realtà is-segregazzjoni fl-iskejjel teżisti. Is-segregazzjoni ta' tfal ta' Roma ma kisbet lebda titjib. U nasib importanti li neċċaraw hawnhekk qed nistennew minn tal-Kummissjoni. Grazzi tassew, grazie Senjura Jaroka kif eh, peress il qalu li l-Sur Kirkop eh, li ħallina daqta għal sant nishtiqna dil-kelma l-Sur Kirkop. Eh, Jek joġbok il-kelma li grazzi ħafna, Sinar President, Iva, skużani li dak li li nejt mhuwiex eh, daqstant pozittiv, għal kontrarju tal-arfin li għandu ehm, Sur Michel, naħseb eh, tafu xinija il-fema tagħna hija waħda ċara, iżda jiena m'għandix l-intenzjoni li nkun li nuru nuqqas ta' gratitudni lejn ix-xogħol li sar, anzi, għal kontrarju naħseb eh, li dan ir-rapport permetti li li nikkonsidra din il-kwistjoni, dispjaċir għandi eh, opinjoni negativa fuq dan il-rapport, għattu diversi drabi, Naħseb aħna ma nistgħux naġixxu bħala il-ġurija u l-mħallef fil-kas ta' fejn sar, fejn saret u ma saritx violazzjoni ta', ta drittijiet. Aħna fil-fat provajna in Il-res u emenda biex ma jaddiċ il-rapport kollu kemmu. Imma għallunna li dan mhuwiex possibbli, sfortunatament dan eh, kien kien ta' tispjaċira lija meta nirreferu għal mekkanizmu ta' Copenhagen f'189 da ma sajniex naqblu miegħu f'wieħed d disa fuq sospensjoni ta' liġijiet li jistaw eh, ma jikkonsidrawx jankella jkunu biksura drittijiet fundamentali tal-miedem naħseb eh, hawnhekk ma nistgħux ma stajniex napoġġjaw xi ħaġa bħallina li l-ġdid mur kontra l-ispirtu ta' sussidjarjetà. Ma nafx kemm il-bażi legali hija mm, floka fuq 2 3 tlieta, mm, fuq deċiżjonijiet eh, għall-impożizzjoni ta' servizz militari u illi ehm, nikkundannaw il-dawk illi jipruvaw jħarbu ma naħsbux illi din hija xi ħaġa mm, li tagħmel sens imbagħad ehm, rajna wkoll Eh, dan, dan, dan il-rapport eh, bħala speċi ta', ta mizbla bil-problemi kolla li għandu illi għandu kulħadd. Eh, għadnihom kollha f'daqqa uħreġna f'dan ir-rapport. Qed nitkellmu dwar il-kwissjoni ta' Ċipru fost oħrajn, ta', ta Turkija, drittijiet sesswali ta, ta, u ta', ta reproduzzjoni li fl-opinjoni tiegħi m'għandhomx lokom hawnhekk, ma nistax nara il-loġika ta' da struttura bħal din u naħseb illi eh, tajjeb hija li niddiskuta drittijiet imma naħseb il-mod eh, kif eh, sar kif semma dan il-hijacking huwa tassew ta' dispjaċir għal dastanti jiera dispjaċir kolli ngħid l-aħħar kelma llum dispjaċir għal darba oħra nixtieq nitlob nitlob li l sur eh, Michel li huwa mm, fil-fatt eh, nidem eccellenti fl-abbozzar ta' dokumenti illi il-pożizzjoni tagħna hija le hija kontra. Grazzi issa il-kellima li jmiss Eva. is-Sinjura Danuka, Eva. kontenta li eh, s-sur Kirkop sema dak li għadna aħna u koll nisimaw imma jekk wieħed eh, irrid ikun eh, koerenti irridu naraw naqra li naġixxu eh, bħala Unjoni Ewropea il-Kumitat tal-Affarijiet barranin qed jivvota fuq ir-reċessjoni fi Strasburgu. Jekk aħna rridu nuru d-dinja kif naġixxu fi settur ta' drittijiet tal-miedem, aħna rridu nkunu puri aħna nfusna. U dak li intom referejtu għalih wasanna għas sitwazzjoni fejn aħna maħniex puri għax xejn ma sawx noqogħdu nippuntaw iswaba u qed naraw li m'hemmx tasaw ir-rieda Aħna ressaqna talba lill-President eh, li kunem eh, rapport pajis pajis fuq situazzjoni f'dan is-settur fl-UE. U jena kontenta li l-approċ fl-axħar laqa l-approċ eh, minn ċertu gruppi politiċi, mux mill-li sijar, jekk fim tajjeb, tal-inqas fuq l-emendi li tres u għu nekket netkellem dwar xedo, eh, għannum ta' xedo rapporter sur Jurnaċek, illi ma setax ikun hawnhekk prezenti, u sur Urike, sur Tavares fl-imkien miegħi aħna ressaqna emendi fuq eh, dan ir-rapport ta' sur Michel aħna napprezzaw ta' sew ix-xogħol Aħna nixu napprezzaw eh, il-fat li ressaq dan il-rapport, eh, tassew jidispeċina li manniex eh, kompromessi, x'niddiskutu. dana kollu u illi dan ix-xogħol jibqa' jkun ta' suċċess u sempliċement nixtieq insemmi il reach l-emendi riċe, nibda. L-emendi li aħna resaqna, eh, artikolu 3 nħossu li hemm bżonn biex nużaw il-potenzjal eh, kollu ta' trattati, hemm bżonn nikkooperaw mal-Konsil tal-Europa u nidħlu nieħdu sem fil-Konvenzjoni Ewropea, però anki din l-idea biex nipreparaw eh, tabelli pajis pajis. Dan huwa dinja il-proposta eh, ta' emenda biex nipproponu paragrafu ġdijt u puntiħor fil-paragrafu tlieta eh, inflimkien ma, ma onorevoli Tavares illi noħorġu rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi mill-politika ta' drittijiet fondamentali u kif jagħmlu fil-politika ekonomika u l-Konsil jista' jappoġġa jew rakkomenda jew jifirma dawn il-rakkomandazzjonijiet. Eh, dan għandu jidħol fis-summit li jmiss. Dan huwa din hija l-emenda tagħna u anki punt ieħor. Fil-paragrafu tlieta nipproponu illi nżidu mekanizmu ta' peer review bħal dak li hemm fl-OECD. U uh, għan uh, u wkoll kif għandu jaħdem dan il-mekanizmu. Fuq dak li għandu xjaqsam issa il-paragrafu erba' illi jitratta dan il-mekanizmu l-ġdid propost fil-paragrafu tlieta tal-dirtiet fondamentali u l-valuri tal-Unjoni e, e, li hemm fil-artikolu 2 ta' trattatu karta ta' drittijiet fondamentali, aħna nixtieq ukoll nżidu xi ftit ideat fuq kif dan il mekkanizmu se jaħdem. Per eżempju li napplikaw l-approċċ orizzontali minnaħat tal-Kummissjoni bi priorità esklużiva ta' urġenza koordinata fuq livell iktar politiku illi jinvolvi is servizzi tal-Kommissjoni kollha kemm huma u jieħdu f'konsiderazzjoni is setturi e, kollu u jirrispetta l-artikolu 2. U u koll nżidu sentenza fil-punt F biex najdu biex nipreċizaw din il-proċedura ta' frizar il-Komissjoni se tagħmel laqat fuq livell tekniku l-Istat membru involut ma jistax jikonkludi negozjati fil-policy kif hemm miktub fl-artikolu 2 ta' trattat sakemm ma sakemm ma jintlaħaq il-rispett totali tal-dritt fondamentali. Aħna u koll restaqna xie emendi fuq ta' follow-up fuq l-implementazzjoni effettiva u niproponu paragrafu 6 aġdit u anki paragrafu 15a fuq iż-żazah li jiġu perseguitati u mibatin il-ħabs imħabba dritt għal oġezzjoni koxenzjuza servizz militari. Din il-problema diġa għaf eh, f'rapporti oħrajn, pero għada teżisti bħala problema. U għal daqstant naħsbu li emżon un nsemmuha. Ija problema koll antika ħafna ta' ta' ta' stat ta' persuna minar stat f'pajjiżi u anki fl-Estonja eh, rajna illi eh, eh, repetejna l-proposta li kienet ġa prezenti f'rapport precedenti preċedenti illi nies minar stat u, ċittadini ta' pajjiżi terzi li illi jiexu f għandhom għandu jkollhom id-dritt li jivutaw fil-elezzjonijiet lokali. U niproponu kol il-paragrafu ġdid 22a tal-IPP u anki il-paragrafu 24 li nipproponu biex nitkellmu fuq dritt għal aċċess għal ġustizzja. U test u preżentata l-attenzjoni tagħkom. Aħna nittamaw illi eh, eh, jkun hemm kooperazzjoni minnaħat ta'kom biex nimplementaw il-proposti tagħna. jew jew fil-forma ta' emendi ta' kompromess jew separatament u minnaħa l-oħra nixtiequ nirringrazzjaw is-Sur Michel. Grazzi is-Sinjura Gall. Gons, grazzi ħafna. Jidispjaċin li Sur Kurkop kellu jitla qabel ma esprimejt l-opinjoni tiegħi eh, li musta se nisorprendi kumet tagħmel lina differenti e, mill-opinjoni tiegħu fuq dan ir-rapport imma aħna se nkomplu id-diskussjoni fuq elementi ta' kompromess. U fuq eh, din dan ir-rapport ta' inizjattiva propria. Aħna diskutajna ħafna drabi illi aħna fl-Unjoni Ewropea u fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għanna tajbin meta nipproteġu ir-regoli ekonomiċi u finanzjari u um, mbagħad um meta niġu għal drittijiet fundamentali u valuri fundamentali namlu azzjoni dajfa. Jiena dak li napprozza f'dan ir-rapport huwa illi qed nippruvaw inkomplu l-inizjattivi illi nbdew bir-rapport ta' Varex. u għanna u koll il-weda tal-Kommissjoni biex tasal għal biex tamel komunikazzjoni fuq dan il sujġet illi titratta l-izvilupp neċessarju ta' metodi u mezzi biex niproteġu l-valuri fondamentali tagħna il regola ta' demokrazija, drittijiet fondamentali illi huma hawnhekk imminati. U qed naraw dejjem iktar illi il-kriżi qiegħda timmina dawn il-valuri fondamentali u qed naraw dejjem iktar Eh, eh, partiti estremisti li edin jaksu dawn il-valuri et naraw anki partiti oħrajn li edin jisegwu din il tendenza Da stant wasal il-moment biex naħdmu, biex naġixxu u nħossu illi wieħed mill-aspetti iktar importanti ta' dan il-rapport li lui Michel jipprova jinkludi eh, huwa l-opportunità fil-qasam fil-qafas ta' trattati x'nistgħu nagħmlu minn dan moment il-qudiem u x'tip ta' eh, kambjament ta' trattat li għandna bżonn fil-futur. U jiena naħseb illi il-kambjament għandu jiġi preparat illi e, e, e, mhuwiex realtà attwalment għal stant f'ħafna rispetti inħossu li dan huwa wieħed mill-iktar aspetti importanti ta' dan ir-rapport u jiena nittama verament illi E se jkollhom maġġoranza kbir qawwija biżejjed. U però naqbel ukoll li ħafna mill-emendi li jitkellmu fuq ir-Roma, situazzjoni tar minoranzi, id-diskriminazzjoni dejjem ikbar, ksenofobja, eċetera, jiena eh, anki jiena eh, preżentajt xi emendi fuq dawn il-kwistjonijiet, però jiena naħseb li apparti dawn it-tip ta' emendi, aħna rridu nżommu il-messaġġ alba fuq eh, dan ir-rapport ta' iniziativa propria. Onittamaw li tattira appoċ neċessarju, eh, suffiċenti. Grazie. Il-Sinjura e Jena konni ta' nintlof skuza tal-li wasaltart. U ma stajċ nisma eh, il-prezentazzjoni ta' rapporter. Jena ringrazzjaħal kif prezenta dan il-rapport Eh, u jinkludi u kolli xadaw rapportez kem jista jkun. Aħna jina kon ħsibt li kon naqbilna fu ċerta loġika illi oriġinarjament tat forma lil dan il rapport Jina nħoss li fil fat u kas li hemm problema filosofiku fl-approċ ta' għana drittijiet fondamentali illi dejjem sejjer l-ar dan l-approċ il-loġika ta' Trattat Lisbona E li jena kont eh, kontra ta' din il-loġika, pero ma nitkellmux fuq da, il-loġika kienet illi tinkludi il-karta ta' dritti fondamentali. Allora, jew naqblu fil-integrazzjoni ta' dritti fondamentali, un nikkonsidraw kif nistaw nimxu l-qoddim fuq dan il-sujġett u aħna dak li qed nippruvaw nagħmlu f'dan il-kumitat partikolarment a bazi tal-ewwel rapport fuq dan is-suġġett, illi kien tiegħek propju Sinjura Gall, jew inkella alternativament nipprovaw nevitaw nagħmlu progress. E, jiena provajtom it-tnejn e, dawn il-loġiċi fil-kumitat tagħna meta wieħed jikkonsidera uh, anki l-emendi biex titneħħa partijiet ta' test mill-gruppi differenti. Jiena personalment nippreferixxi li jkun hemm implementazzjoni ta' drittijiet fondamentali fejn hu possibbli Mina eh, mingħajr il-viżjoni universali tal-dikjarazzjoni ta' drittijiet uh, tal-bniedem. U ta' min wieħed jiftakar illi id-daw e kolla li firmaw, dawk l-istati kolla li, fir, li, li daħlu e firmaw dan il-dokument u xuħut minnom ma domx isegwu din il-loġika, pero jina għadni nżom maħħa, specialment e, bil-bżon urġenti li wieħed jintervjeni. U, u ma propju fuq dawn il suġġetti partikolari li jina provajt indressa e, eh, numru ta' emendi mod partikolari eh, biex nġildu kontra eh, eh, iż-żida tal-razzizmu, ksenofobija, forum ta' diskriminazzjoni, kif sfortunatament dejjem qed jiżdied f'dawn iż-żminijiet. U sħaqt ukoll fuq il-kwestjoni tal-li ninaqdu mal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Għax meta wieħed sema' id-diskorsi fil-bidu ta' dan il-mandat tal-Parlament e, e, kien wieħed kien jieħu impressjoni li se nidħlu mill-ewwel, però issa wara e, li qegħdin fit-tarf tal-leġiżlazzjoni tal-mandat qed naraw li qegħdin lura ħafna. Għatem ħafna battalji ideoloġiċi xnirbħu u filosofiji differenti xnelbu. U naturalment dawk li se jihdu il-vizjoni negativa ta' din il-kwistjoni mumiex et jizguraw eh, posta aktar importanti għall-Europa fid-dinja. U jien naqbel ma' Sinjura Ġdanoka eh, eh, il-lejla il-ħamis flasġija, u diffiċli li wieħed jiddefendi drittijiet tal-bnidem meta wieħed jaf illi fit-territorju tal-Unjoni dawk id-drittijiet ġew mafusa. Louis Michel. Grazie. Ħafna kellima diġa għalu dak li xtaqt najt jien. U tkellmu negativament fuq ir-rapport tiegħu tiegħi. U għaveru li hawnhekk għandna problema filosofika U ma nistawx najdu il-karta ta' drittijiet fundamentali ġiet inkluża fit-trattat illi ġi format mill-istati membri kollha ma jistax jiġi deskritt lanqas fl-istess ħin bħala punt ta' referenza intangibbli e, illi għandha tkun il-punt ta' referenza għad drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi tagħna u fl-istess ħin naħbu kif qalet is-Sinjura Zdanoka naħbu e, sistematikament e, il-kwistjoni e, e ta' sussidjarjetà, jekk sussidjarjetà jfisser. Le kien l-istur Kirkop, ma kienx is-Sinjura Zdanoka, skużawni. Jekk is-sussidjarjetà e, screen biex naħbu il-koerenza li normalment twassalna għal biex nirrispettaw id dispozizjoni ta' trattat li aħna kollha affirmajna, allora dan huwa użu żbaljat abus tal-prinċipju ta' sussidarjetà Jiena nirringrazzja l-Sinjura Gall li fil-fatt femet l-iskop eh, tar-rapport għax it-trattat jippreżenta progress li sar fil-Parlament fil-passat fuq drittijiet tal-bniedem u E l-attivitajiet tal-Kummissjoni għandhom jittieħdu bħala referenza. Ma nistawx, ek ma nistawx nħdu bħala referenza, daw għara xinu għal-punt. Kif għalet is-Sinjora Verġja, allura in-umu u najdu li aħna l-estin irtiraw ma nistawx nifirmaw il-karta ta' drittijiet fondamentali u bat ma nużawiex bħala referenza għalina u ninjoraw il-kontenut tagħha u wieħed ma jimpenjax ruħu lejn xejn u miex eh, punta referenza mhuwiex vinkolanti legalment eh, u li mandu lebda ebda importanza istituzzjonali. Jo ħaġa jew l-oħra. Jiena ma nistax eh, inwaqqaf l-opportunizmu u li jaħbu u jaħarbu responsabilitajiet e, wara kollox l-Unjoni Ewropea hija kwistjoni ta' valuri jekk aħna ma jistax ikonna mekkanizmu u sistema biex nivverifikaw ir-rispett ta' dawn il-valuri allura x'qegħdin nagħmlu hawnhekk jekk e, jekk jgħiduli hemm dubju jekk il-xogħol tagħna wiex kostituzzjonali jew le, e, e, il-Parlament ma jistax e, jabdika, ma jistax jieħu lura. U forsi hemm ħaġa oħra wkoll li ma fimx sew. U forsi jekk fimta nħossni xukjat. Jiena qed jgħidu li rapport tiegħi qed jippolitiġizza id-dibattitu. Imma l kontrarju, et verament huwa l-oppost dak li għandi f'moħħi nagħmel. Jekk wieħed juża il-prinċipju ta' sussidjarjetà hawnhekk, allura qed nippolitiċizzaw id-dibattitu. Jiena mhux qed nipprova nixxokja għal ħadd imma b'mod volgari is-sussidjarjetà miex intiża għal każijiet bħal daw. Jew nirrispettaw il-Karta tad Drittijiet Fundamentali, aħna maħniex Eh, eh, gabillotti ignoranti hawnhekk. Eh, aħna nafu xi tfisser il-karta ta' dritti tal-fondamentali, mhux ħaġa diffiċli nifmu hekk aħniex qed nirrispettawa jew le. Għal daqstant, il-pajjiżi fejn hemm problemi u kif qalet is-Sinjora Verġea se jkun hemm dejjem iktar problemi f'dawn il-ċerti pajjiżi Ewropej u se jkunu voluti fil-pajizi tal-ACP u tal-Afrika u e, se imbarazzawna ħafna xaħna nqattaw e, ġran sħaħ nipruvaw e, najdu li l-oħrajn xandom jamlu fl-istess ħin ma nafux inġibu roħna ħna stess u dawn huma d-djufijiet. Issa jiena Eh, lest eh, namel sforz biex nilħaq kompromessi, ma nista' ngħidilkom mill-bidu eh, li hawnhekk m'iniex lest imbih ruħi. <coughs> Ħadd mhu se jitlobni imbih ruħi. Jiena a favur li jkun hemm kompromessi raġonevoli, però mflok dawn nista' nagħmel test iktar radikali, iktar rigorus illi pratikament jiena nkun iktar kontent jekk qed jitolbuni nitlob inbih ruħi u xorta ma jkollix kompromess jiena kont kontent bil eh, sinjura onorevoli eh, eh li għamlet qabel eh, li dimensjoni ekonomika l povertà u għavveru dak li għalet hemm rabta kbira bejn id-drittijiet tal-bniedem u l-povertà ħadd ma jinnegaħda din hija l-pożizzjoni tiegħi. U jiena qed nipprova naturalment insib kompromess u nagħmel kull ma nista' biex nilħaq il-kompromessi imma mhux kompromessi diżonorevoli. dider li huwa attentat biex jiskreditawni. Jena mux qiegħed nipprova nfittex l-inkwiet hawnhekk iżda meta nara ċertu emendi illi qegħdin jonqsu fi drittijiet ta' bniedem fi il-karta ta' drittijiet tal-bniedem u jena jiena nistaqsi il-persuni illi batu dawn l-emendi huma Nis illi mumiex interessati li jieħu kompromess kull ma jridu huwa illi jibqaw għaddejjin bl-opportunitajiet l-interessi tagħhom li m'għandhom xejx jaqsmu mal-ħarsin tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem. Sempliċement din hija pożizzjoni politika komda iżda immorali li ma tagħmilx sens jew qed nippruvaw nosservaw l-spirtu tal-karta illi ħafna pajjiżi huma firmatarji tagħha, ikolli ngħid, jew inkella ma nagħmlux hekk imbagħad nirridu namlu nagħmlu huwa li nagħtu immaġni ħażina lill-Ewropa u it-tina apparenza ipokrita li xaġi li ma naqbix magħha. Grazzi. Grazzi Sur Michel. Qabel ma nagħlaq din il-seduta ta' wara n'ofsenar ikolli jenħabbar il-votazzjoni dwar dan ir-rapport ser isir fil- flaqa ta' 16 u 17 ta' Deċembru u l-laqa li jmiss se siru fil-libek, fil-inkjesta, fil-komitat, forma ta' laqa ta' inkjesta se tkun fit-2 ta' Deċembru mit-3 sa' 6 u nofs flaxija. Grazzi ħafna għal kooperazzjoni. Eh, lejla tajab il-kulħadd.